Issa fisem il-grupp tal-ħodor u l-Alleanza Libera Ewropea l-Onrevoli Scott Cato During the last... Grazzi, President fl-aħħar mandat aħna għaddejna 15 rezoluzzjoni fuq il-Venezuela u minix konvinta illi l-anijiet tal- eh, proposti kienu illi insolvu il sitwazzjoni għal beneficju tal-Venezuelani, però sabiex eh, eh, nasiguraw illi li ċertu forzi jihdu setta minnant Maduro fl-istess ħin pajjiżi bħal eh, dawk tal-Amerika Latina eh, qed jaffaċċjaw eh, immigrazzjoni. Il-kop ta' stat falla u fil- fl-isqarja tiegħek dal-għoddu dan ma semmiex. Il-Nazzjonijiet Magħquda jkundannaw il-vjolenzi u l-ksuri tad dritti umana. L-inizjattiva ta' Barbados hija xi ħaġa li għandna napoġġaw għalkemm ir-riżoluzzjoni negozjata għadha problematika qatt hemm tama li aħna issa nistgħu naslu għal soluzzjoni immedjata għal proċess demokratiku li l-Venezuela nistgħu jaċċettaw u l-Kamra għandha tappoġġa dan kollu. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fissem il-grupp ID l-Onorevoli Olivier. Grazzi ħafna, Sur President il venezwela il-Venezuela ovvjament hija drama umana. Il-kol konxi il-sistema kollettiva mhux qed taħdem. il turi kemm saru żbalji. Segwejna l pożizzjoni tal-Istati Uniti. fuq Juan Guaido bħalma għalinna Trump, x'inhu l-punt li jkollna organizzazzjoni Ewropea bħal tani jekk sempliċement eh, nikkupjaw lill-Istati Uniti. Aħna wkoll intervenejna f'kunflitt domestiku li qed isir gwerra ċivili, però ma kinitx biċċa tagħna. Eh, L-Italja kellha ehm, pożizzjoni bilanċata, aħna wkoll mesta konni iktar prudenti. Ma kellniex nintervjenna. Tlifna l-istatus tagħna fid-diplomazija bħala negozjaturi, medjaturi u eh, diplomati internazzjonali għandna nitalmu minn dan. Grazzi ħafna. Is-Sinjura e, Fodika fissem li sijar, grazzi ħafna. Sur President, rappreżentanta Olja, aħna fl-2017 tajna l premju Sakharov għall-oppożizzjoni Venezwelana ir-reġim ta' Maduro minn dakinhar eh, ma nbidilx għadu b'saħħtu minkejja ksurijiet kbar ta' drittijiet umani, intimidazzjoni fuq l-oppożizzjoni demokratika u arrest realisti. Aħna imħasba wkoll bil-inflazzjoni kbira fil-pajjiż, bil-mart, nuqqas ta' mediċina u b'mod partikolari id tbatija tal-anzjani u t-tfal. Hemm kriżi migratorja u, eh, u dan din qed taffettwa r-reġjun kollu però għatem tama fil-sforzi diplomatiċi jiena nilqa eh, il-proposta mxija minn Norveġa u nappoġġak, Signor Mogherini, grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa fis eh,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 Eh, politiku katalan tas seklu li għadda kien jgħid li fil-politika ta' tagħmel li trid basta ma tkunx ridikolu. Imma il-Parlament hekk ser jagħmel għadha jekk japprova din ir-riżoluzzjoni. Dan il-Parlament taħt it-tmexxija ta' Antonio Tajani irrikonoxxa lil Juan Guaidó bħala President ta' pajjiż illi jogħġobkom jew ma jogħġobkomx għandu gvern u president maħtur demokratikament. L-attentat ta' kolb ta' stat falla u hekk kif Guaido eh, ser jingħaqad fin-negozjati fil-Barbados ser jerġgħu jibdew bil-pressjonijiet. Intom qed segwu l-pjantazzjoni tal-Istati Uniti sabiex qed eh, eliminaw lil Maduro, ma dawn il-metodi ma jistgħux jintużaw. L-Unjoni Ewropea trid tirrispetta liġi internazzjonali u ma tridx tindaħal f'deċiżjonijiet sovrani. Intom qed tgħidu li mħassbin għall poplu tal-Venezwela u tridu eh, miżuri illi però minnaħa l-oħra tridu miżuri illi ħajġibu żjed tbatija. Sinjura Mogherini, tibqax tedded b'sanzjonijiet. L-Unjoni Ewropea trid tkompli tisħaq fuq id-dialogu u titħalli illi l-Venezwela tiddeċidi fuq il-futur tagħha stess. Iġifieri l-Unjoni Ewropea trid taġixxi b'mod demokratiku. Grazzi. Adesso la parola all'onorevole Rowland per un minuto. L-Onorevoli Rowland għal minuta, grazzi. Grazzi mille President Castaldo. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sitwazzjoni fil-Venezuela llum hija eżempju ta' xi meta ideologija soċjalista Eh, tasal għal konklużjoni tagħha għalhekk iridu nelbuha fl-Ewropa. Qed nisma' min-naħa tax-xellug aġenda soċjalista ta' aktar regola għal aktar burokrazija li jasbu li se twassal għal utopija dawn l-idejat huma żbaljati mhux settina libertà ekonomika dawn l-idejat waslu għall oppost l-ekonomista Awstrijak kiet għalek ukoll. Qed naraw kif ħadem is-soċjaliżmu fil-Venezuela nuqqas ta' ikel, nuqqas ta' mediċina, inflazzjoni ta' iktar minn miljun fil-mija. U din l-ekonomija mistennija li tonqos b'25 fil-mija oħra. Żgur illi mintom ser tkun qed tajnu il Juan Guaido u dawk li eh, jappoġġa meta tajdu l affarijiet Grazzi ħafna. Hemm blue card. Taċċetta il-blue card minant is-sur Harwood. Iva. Nixtieq eh, nifraħlu l-sur Rowland għal punti li jagħmel ma nafx kif ħajwassalhom lil rappreżentant oli jekk il-Brexit iseħħ. Ser nagħmlu dan b'mod multilaterali ovvjament. Grazzi ħafna tal-li zamejt eh, fil-qosor. Issa l-kelma lill-Onorevoli Ġil għal-minut. Signor Presidente, Signora Mogherini. Sur President, Signora Mogherini, Jiena bħala eh, Venezolan u Spanjol qed inkellimkom b'ħafna diqa. Ftit tal-jemilu eh, l-inkarikata minn Nazzjonijiet Uniti, is-Sinjura Michelle Bachelet, resqet ir-rapport dwar il-ksur ta' drittijiet tal-Venezolani. Dan ir-rapport ikkonferma il-każijiet ta' persekuzzjoni, ta' tortura, ta' qtil. Eh, dawn il-każijiet donhom midru politika tal-Istat kif qalet fil-fatt l-oppożizzjoni tal-Venezuela, tal l-oppożizzjoni li fil-fatt kienet rebħet il-Premju Sakharov minn dan il-Parlament fil-2017. Il-gvern tal-Venezuela qed jinsisti, anzi l-oppożizzjoni tal-Venezuela qed tinsisti illi s-soluzzjoni hija d-dialogu. Jiena E, napprezza il-fatt illi qegħdin tipproponu din ir-reżoluzzjoni sabiex bekk ikun hemm elezzjonijiet trasparenti ħilsa u eh, illi jkunu taħt il-monitoraġġ ta' entitajiet internazzjonali. Anka eh, skont eh, ir-rezoluzzjoni ta' 28 ta' Marzu ta' dan il-Parlament, aħna nixtiequ li jkun hemm ukoll li żied kooperazzjoni mal-grupp ta' Lima. Dak huwa l-unika li hija l-unika triq li ħad twassalna l-Venezuela iżjed demokratika. Jiena nixtieq nitlob li l-gruppi demokratiċi kollha biex jappoġġaw din ir-riżoluzzjoni. Aħna li rridu huwa illi tieqa fil-persekuzzjoni, il-vjolenza u l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem biex bekk jifqu jitilqu daqstant nies minn Venezuela. Kollegi, kollegi, jekk eh, tridu titkellmu żied fit-tul, eh, eh, daħnu nix fil-inkwiet hawnhekk għax ma nix dan il-ħin. L-Onrevli Santos għal-minuta jekk jogħġbok. Sur President, Signora rappresentanta Olja. Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezuela tibqa' tixxokkja l-Osservaturi Internazzjonali kollha kemm huma. Ir-rapport tal-ġnus maquda juri li ksur jikomplu ikompli jiżdied l-istat ta' dritt jiġi injorat il-sitwazzjoni ta' popolazzjoni issir kull ma jmur iżjed diffiċli eh, ħadd ma jista' joqgħod fil-kwit fis-sitwazzjoni eh, bħal din iżda għandna nkunu ċari minn soluzzjoni għal pajjiż eh, irridu nipproteġu min jeżisti hemm. Iżda l-unika soluzzjoni hija permezz ta' dialogu tal-medjazzjoni internazzjonali b'soluzzjoni paċifika. Il-grupp ta' kuntatt ix-xogħol tiegħu wassal għal riżultati li ġew rikonoxxuti mill-partijiet kollha involuti u issa huwa indispensabbli li l-Unjoni tkompli tiġġieled biex konna bilanċ istituzzjonali hemmhekk u li jkun hemm il-tibdil meħtieġ għat-twetti tal-elezzjonijiet liberi u korretti niftħu l-parċipazzjoni għall qawwiet politiċi kollha u b'osservazzjoni internazzjonali. Grazzi ħafna, grazzi ħafna kollega Grazzi, issa il-kelma il kelma l onrevoli Raffaella għal-minuta. Jekk joġbok. Grazie ħafna, eh, Aziz President, eh, Signora Rappresentanta. Is-sitwazzjoni fil-Venezuela hija ta' tħassib serju u jwassal għal problemi serji għal miljuni għal iżjed minn 4 miljuni tal om il-pajjiż u bekk fisser it-tieni l-ikbar kriżi ta' spostament eh, wara l-Sirja eżatt fuq il-ladba tagħna. Iżda aħna l-Ewropej maħniex qed inżommu mal-regoli legali tagħna u mal-obbligi morali tagħna fejn nirċievu nilqgħu dawk li qed ifittxu l-protezzjoni iżjed kmin din is-sena jiena rajt il-konsekwenzi jiena stess meta jiena kont fil-renju tal-Olanda. Minnaj l-appoċ tagħna dawn it-territorji tagħna eh, ma jistawx jirċivu il-rifugġati, per eżempju, fil-gżejjer tal-dġaħem rifugġati, 10% tal-popolazzjoni lokali. Jena nilqa, jena nsejjaħ il-Komissjoni Ewropea biex tagħti l-għajnuna u biex eh, u anki permess tal ajnuna diplomatika. Għanna ehm, nibatu l-esperti mill-Uffiċċju tal-Azil, għal appoċċ tal-Azil, jena tinsejħ il-Komissjoni biex tieħu azzjoni. Grazie ħafna grazzi, grazzi ħafna. Issa il-kelma l-Onorevoli Terx għal-minuta, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Mogherini. Jina qed nieħu gost ħafna illi wasalna riżoluzzjoni illi nittama li tikseb maġġoranza wiesa f'dan il-Parlament ġdid. Bekk inkunu edin nuru mill-ġdid u nitfaw dawl fuq il-traċedja orribli illi laqtet il-Venezuela f'dawn l-aħħar snin u li rajna ħafna passività dwarha mingħand eh, ħafna. Sfortunatament naħseb illi inti tirrappreżenta dan l-irwol eh, xejn feliċi illi kellna. Eh, Ġifieri ma rnexxinniex aħna natu tmiem l tbatija tal-Venezolani. Fil-Venezuela m'hemmx eh, dittatorjat ta' xi ideoloġija partikolari li hemm fil-verità huma qatta kriminali qed imexxu il-pajjiż. Atta kriminali li huma mexxijin minn eh, ċertu nies li qegħdin f'Kuba u dawn il-grupp ta' nies aħna bħal Unjoni Ewropea proteġejnihom. Kuba għandha tort kbir ta' dak li ġara fil-Venezuela u għatem ħafna affarijiet li għadhom mhux magħrufa. Lil kriminali tal-Venezuela irridu eh, namlu teddida kredibbli qudiema għaliex inkella mhux ħajkun hemm l-ebda ċaqliq fin-negozjati bħalma ma kienx hemm ċaqliq fil-passat. Din it-teddida titkun permezz ta' sanzjonijiet jew inkella b'xi mod ieħor imma hemm bżonn nagħmlu teddida grazzi. La parola. Il-kelma lill-Onorevoli Kuluglu għal-minuta. Jekk jogħġbok, Signora Mogherini. Il-lejla tajba, jena għandi mistoqsija għalik, mistoqsija ċara. Dan l-axħar kienem tentattiv um, militari għal kolb stat fil-Venezuela fil, għalix ma' kondannajtux aħna favur xi kolb ta' stat militari ta' xi dettatorjat eh, militari għalix le. U t-tieni mistoqsija Għanna program ta' rikonċiljazzjoni fl-axħar, għanna progress taħt il-taħt eh, l aspiċi ta' Norveġa. Il għalix għanna pozizjoni da' sekk aggressiv, għalix għanna rezoluzjoni da' sekk aggressiva, għalix minti ta' tijom ċans. Il għalix għet nitfaw il-żejt fuq il finnar u jekk gwajdo jider f'pajisi ieħor, jekk fejn ikun hemm iksur serju ta' dritti ta' mniedem. Dawna qed għandna l-Arabja Sawdita Sawdita jekk Gwajdo jider u jipproklama ruħu bħala l-President tal-Arabja Sawdita. U inti tirrikonoxxih kieku le. Ħanajdu nitkellmu nitkellum ċar Sinjor Mogherini għax iż-żejt fl-Arabja Sawdita hija kura hija sigura iżda fil-Venezuela mhix sigura. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Sinċiċ għal-minuta Jekk jogħġbok, Ivan. Grazzi ħafna jiena tlab biex nitkellem biex nitkellem kontra il, il eh, kontra l-militarizmu u nitkellmu favur il-resoluzzjoni eh, eh, paċifika ta' situazzjoni fi Venezuela. Nistgħu nitkellmu dwar iksur ta' drittijiet tal-bniedem fi Venezuela. Iżda il għaliex ma nitkellmux dwar il-ksur ta' drittijiet ta' bniedem fil-Arabja Sawdita il istabliment emmek u qed jikkontrolla ż-żejt u ma jistgħu jagħmlu li jridu aħna maħniċ qed nitkellmu dwar il- dwar id-drittijiet tal-bniedem tan-nisa fl-Arabja Sawdita m'għandniex resoluzzjonijiet dwar dak. Min fejt din l-ipokrizija u kem sendumu din l-ipokrizija jiena xtaqt nitkellem kontra l-imperializmu kol tal-Istati Uniti eh, demokratiċi jew repubblikani dejjem kellhom politika simili imperialista fil-gwad tal-pajizi tal-Amerika ċentrali. Dana mhuwiex din miex l-ewwel darba li l-Istati Uniti qed tindaħal fis-sitwazzjoni fil qed babas fis-sitwazzjoni f'pajjiż fl-Amerika Latina. Aħna rridu nikondannaw dawn id-dittatorjati kollha, iżda rridu ngħinu l-Venezuela biex tiġġieled waħedha kontra l-imperjaliżmu. Issa l-kelma lill-Onorevoli Milan Mon għal-minuta jekk jogħġbok. Grazie President, is-sitwazzjoni fil-Venezuela dejjem qed isir iżjed drammatika. Il-gvern ta' Maduro, kif qal ir-rapport ta' Bachelet, qed jikser id-drittijiet tal-bniedem u l-drittijiet eh, l-iżjed bażiċi dan kollu kemm aħna nafuh. Il-til tal-Kapitana Kosta tagħna l-aħħar hija prova ċara. Il- Fid-dabda dan kollu hemm bżonn bidla qawwija fil venezwela hemm bżonn gvern ta' tranzizzjoni u hemm bżonn li jsiru elezzjonijiet ħilsa. Il-negozjati eh, fil-Barbados eh, grazzi għal medjazzjoni tan norveġja għandha toħroġ b'riżultati mill iżjed fis possibbli u Maduro m'għandniex inħalluh jużaw dan in-negozjati biex joqgħod jirbaħ il-ħin bħalma ġara f'negozjati oħrajn. L-Unjoni Ewropea trid ikollha jrid ikollha rwol iżjed attiv il-Kunsill irid jieħu eh, rwol iżjed deċiżiv quddiem din it-traċedja. Il-Kunsill eh, sissa eh, kien fil-fatt aġixxa b'mod maġġel ħafna meta rikonoxxa l-Gwajdo bħala President, allura għandi għamel l-istess din id-darba. Għanna naħdmu wkoll mal-grupp ta' kuntatt tal-Lima biex din il-ħolma kera li għaddija minna l-Venezuela tintemmi li ġed fis possibli grazzi. L-Honorable Ward, għal-minuta, jekk joġbok il-kriżi umanitarja politika u ekonomika fil-Venezuela jistħoq ilha tweġiba urġenti il-rapport ta' dan l-aħħar um, huwa ta' tħassib ħafna xjuri biċ-ċar is-sitwazzjoni terribli fil-pajjiż u l-uniku mod biex joħorġu mill-intop fejn il-soċjetà eh, Venezuela tinstab hija n-negozjar ta' soluzzjoni li tinkludi l-sezzjonijiet kollha ta' soċjetà importanti li n-nisa u ż-żgħażagħ u l-minoranzi jkunu inklużi f'dan il-proċess għax huma għandhom iċwieved biex jibnu paċi inklusiva. Jiena għandi fiduċa li l-Venezuelani se jsibu soluzzjoni paċifika għal Eh, fil-proċess faċilitat minn Norveġa attualment u għall-Ewropej importanti li aħna nappoġġaw dawn id-diskussjonijiet u nkunu kontra kull sejħal għall-intervent militari. Il-gwerra mi soluzzjoni. Mannix nibnu fuq il-violenza u l-diskussjonijiet jidru li huma kostruttivi u bekk insejjaħ il-partijiet kollha biex jibqaw jaħdmu biex jilħu lan biex ikollhom elezzjonijiet liberi u ġusti u nappoġġa bisħieħ il-prekondizjonijiet mill grupp ta' kontatt tal-immexxi mill-Unjoni Ewropea li jinkludi l rilax il-ħelsien għal priġunieri politiċi. Grazzi ħafna fidanza Karlo għal minuta issa, l-onorevoli fidanza. Grazie ħafna President, l-Onorevoli Mogherini, wasal iż-żmien biex bilanċ fil-xolok ukoll il-ġudizzju negattiv għandek għall-aħħar ħames nizda fil tal-Venezuela, l-Komissjoni għamlet sforzi importanti u aħna jiddispjaċina li l-Kunsil xifti ta' xurilu mar nexxilux issib soluzzjoni għall-appoġġ tal-President leġitimu Guaido u anki eh, l-Italja ma xtaqx jappoġġa ehm, teba enormi 6 miljon persuni li jinsabu f'sitwazzjoni traġiċi iżjed minn 4 miljoni li telqu mill pajjiż il-rifuġati reali li m'għandhomx il-warajom il-Soros u Karola jew Roberto Saviano li e, favorijom iżda e, għandhom son lajnuna għalbek nappoġġaw l-isforzi diplomatiċi qed nitolbu l komissjoni biex tappoġġa l-proċess ta' medjazzjoni illi Eh, illi Norveġa qed tmexxi iżjed elezzjoni ġodda liberi u trasparenti u bekk nappoġġa l-auspiċi tal- eh, tal il u għal dawk li ehm, u biex neħelsu minn dawk li qegħdin fil-poter l elezzjoni liberi paroli ehm, misurati tas sens tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli li Miss. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Nikola Al Alavanos, għal-minuta, e kjoġbok. Waħda mill-ewwel azzjonijiet li il-Gvern tad-Demokrazija l-ġdida għamlet kienet li tirrikonoxxi Guaido bħala l-President interim tal-Venezuela u bbażaw da kollu fuq il- pożizzjoni mhux aċċettabbli komuni tal-Unjoni Ewropea li ġie appoġġjat minn diversi gvernijiet dan Um, Donat, din deċiżjoni tmur kontra il-President um, elet leġitimament tal-pajis u anki kontra il-Venezueljani li huma biss għandhom jiddeterminaw l-iżviluppi um, fil-pajjiżhom il-Grigu irridu kondannaw bisħieħ l-intervent tal-Istati Uniti u tal-Unjoni Ewropea fil-Venezuela. U id-demokrazija Aħna eh, qed nilabu dan din il-logħba ehm, imperialista aħna newru l-solidarjetà l sazza komunisti u komunisti fil-pajjiż. Issa l li Lega. Iva, grazie ħafna, signora Rappresentanta Olja, il-ħasen ta' komunizmu fi ħafna ċoħil fil-Venezuela, dak l ċoħuwa il-Medikolis Maduro, illi Um, biċċer dan il-pajjiż li qabel kellu kien senjur skont l-IMF il-rata tal-inflazzjoni tal-pajjiż huwa projettat li għandu jasal għal 10 miljun fil-mija sal-aħħar tal-2019 fil-pajjiż il-Venezwali qed imutu bil-ġuħ qed joħorġu bil meta joħorġu fit-toroq qed jiġu sparati mill-qawwiet ta' sigurtà ta' Maduro biex jibqa' ħajjin xi 5 miljun persuni eh, ikun ħarab mill-pajjiż sal-aħħar ta' din is-sena skont il-ġuż maquda. Il-Venezwelani qed wassu biex eh, kważi qed imutu iżda mhumiex ehm, iżda ma tilfux sista Juan Guaido il-President interim leġitimu il-Parlament Ewropew u l-maġġoranza tal-Istati ehm, membri jirrikonoxuh pala tali iżda xift stati membri għadhom qed jappoġġaw il sistema leġitima tal-Maduro u bekk dawk li jgħatu jilleġitimitaw il-reati ta' Maduro se eh, jibqaw imsemmijin fl-istorja Maduro għandu jinstab responsabli għal dawn ir-reati eh, terribli. Grazzi ħafna Signora l-Onevoli Kempa, Beata. Signora President. Membri kolleg, eh, membri onorevoli, il-krizi umanitarja fil-Venezuela qed iddur għallar u situazzjoni sitwazzjoni qed iddur għallar kuljum. Jekk inħarsu lejn l-azzjonijiet fuq il-minħa tal-Soċjetà Internazzjonali u l-Unjoni Ewropea aħna qed nissildu biex imwaslu dak li huwa meħtieġ lill-Venezueljani aħna ovvjament rridu niżguraw li kull sforzi isir biss permezz tal-pressjoni internazzjonali il-reġim wasal għal negozjar aħna rajna il-tbatija tal-poplu fi Venezuela 4 miljon persuni qed mhumiex qed jieħdu biżejjed xieklu inkludi n-nisa tqal. E, ħafna Venezwelani qed jaħarbu lejn ċili jew il-Brażil jew il-pajjiżi fuq il-frontieri magħhom. Aħna qed nipprovaw nipatu li kellu il-medicini iżda irridu insibu xi soluzzjoni politika wkoll u apparti minn kwalunkwe sforzi mill-gvernijiet irridu najnu l-Venezueljani u ċ-ċittadini attwali. U rridu nużaw xi tip ta' sħubija l-Unjoni Ewropea għandha tajn il-Venezuela. L-rwol tal-Unjoni Ewropea hija biex tipprovdi l-assistenza u nistgħu nużaw l-eżempju tal Polonja li nibatu għajnuna direttament lil pajjiż Grazzi ħafna għad fadal ħadd biex jitkellem fuq il-lista tal-kellema u bekk wasanna għal catch DI, għal proċedura ta' catch DI ħames minuti u għanna erba kellema. Se nibdew bl-Onorevoli Bilbao Barandiċa. Gracias Grazzi ħafna, Sinjora Mogherini. Il-konklużjonijiet tan Nazzjonijiet Uniti fuq is-sitwazzjoni fil-Venezuela ifissru li issa sar urġenti li nibatu għajnuna umanitarja. U hemm bżonn ukoll proċess ta' tranzizzjoni lejn id-demokrazija. Kien hemm ħafna każijiet ta' repressjoni u ta' ksur ta' trittijiet tal-bniedem dawn iridu jifqu. Il-dialogu li beda għandu pjantazzjoni, ġifieri elezzjonijiet ħilsa u um, dawna irrid ikollhom ukoll mekkaniżmi ta' ta' kontroll internazzjonali biex bekk ma jkunx hemm intħil mill-gvern attwali. Il-ċifri ta' nies li nqatlu li qed ibatu mill-ġuħ li għandhom bżonn il-mediċini u m'għandhomx. In-numri għolja ta' dawn in-nies ifisser li hemm bżonn investigazzjoni u hemm bżonn sanzjonijiet kontra dawk li qegħdin fil-gvern u li kisbu eh, ħafna ġid mod illeċitu matul eh, dan il-mandat. L-Onorevoli Wallace, Mick, jekk jogħġbok? Grazzi ħafna, President. Jekk l-Ewropej verament iħossu għal Venezueljani, torganizzaw l-ikel u l-medicini għalihom eh, bil-kooperazzjoni mal-gvern leġittimu il-gvern elett tal-Venezuela. Menx għafej tħobboħ l Maduro iżda ġie elett u għandkom tħossukom obbligati li tajnu il-pajizi u biex tiġġielet il-brutalità tal-sanzjonijiet tal-Istati Uniti li qed iwaqqa dan il-pajjiż. M'hemmx sens f'dan sanzjonijiet u għat-tip ġdid ta' terrorizmu għandu lan li jweġġa li il-pajjiżiet vulnerabbli u dawk qed ibatu fil-fatt. U ma tibatu li zjed, aħjar kieku il-militar tal-Istati Uniti invada l-post u f'dan il-kas il-Venezueljani setaw jiproteġu li l-om infusom. Dan dinja l-ar forma ta' gwerra, gwerra ekonomika il-deċizjoni ta'kom illi ta' tapoġġaw il-gwajdo li jiġi mill-lemin estrem dan kien zbal enormi u titkellmu dwar l-interessi ta'kom taħt il-liġi internazzjonali mija fil-mija kontra il-liġi internazzjonali u kwalunkwe persuna legali tista' tikkonferma din. Grazzi. L-onorevoli Kelea. Grazie ħafna President. Jider bitċar issa il-rikonoxximent tal-Gran Juan Guaido kien eh, sar minn maġġoranza f'dan il-Parlament u dan kien illegali taħt il-liġi pubblika internazzjonali u kif ukoll ta' Venezuela iżjed importanti minn hekk ma ħademx u illi nies jaslu hawnhekk u jitkellmu dwar katastrofija umanitarja u miljuni li qed jaħarbu minn pajjiż u fl-istess waqt jgħidu qed iridu iżjed iżjed sanzjonijiet, iżjed miżuri mirati u il-raġuni, l-ewwel raġuni l għaliex qed jaħarbu n-nies dan dinja lilin mill-epokrazija li titkellmu dwar iksur ta' dritti tal-bniedem fil-Venezuela meta għadek kif ikkonkludejt ftehim ma' Brażil fejn għandek il-politika fejn emmek il-prezidenti joqtlu n-nis fit-toroq. Għandek politika ta' xut tukel. Illa lix, ma tajnux, jew jibat l-affarijiet u jew taħdmu mal-aġenziji mal internazzjonali rikonoxxuti biex tajnu dawn in-nies li qed imutu bil-ġoħ li dawn in-nies imutu bil-ġoħ biex ikunu ikun hemm is-sottomissjoni tagħhom dan żgur mhux se jaħdem hawnhekk. Grazie ħafna. L-Onorevoli Ulrik Milan. Signora Mogherini, ir-rezoluzzjoni abbozzata jiena smajt bir-reqqa kien hemm biex biss affarijiet li diġà smajniehom u inti referej tal ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea ma smajt ebda ħaġa ġdida iżda hija tirrifletti l-idjufija tal-Unjoni Ewropea kif inhi. U għanna najdu li situazzjoni fil-Venezuela bħal situazzjoni fil-Libja u l-Iran Eh, hija minħabba il-politika barranija aggressiva tal-Istati Uniti, il-servizzi segreti, l-armata tagħhom li jikkaġunaw il-konflitti kullimkien fid-dinja. Kien hemm stati li kienu qed jaħdmu sew eh, bl problema u dana kollu minħabba żejt, minħabba il-flus. U dana ma jissemmix fil-rezoluzzjoni abbozzata laqqas kelma mem dwar dan minn dan il-att ir-rezoluzzjoni hija waħda dajfa ħafna. Grazzi ħafna. Mela spiċċaw il-ħames minuti. Jiena xtaqt ngħid biss li matul dan il-Parlament jiena matul dan il-din leġilatura jiena sensom mal-ħames minuti għal kaċ tiegħi skont ir-regoli. Mela, għadfa dal-kellim, inti ma konċ tafu dan, għax għanna proċeduri differenti, Issa Signora Sandra Pereira, nixtieq nagħtik il-kelma, iżda jek jogħġbok ikkonċentra u izgura illi eh, tkunx eh, ikun in numru tal kelliema fuq il-lista għandna biss ħames minuti għal kulħadd. Signora Pedera. The floor is yours.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 Äh, die Rednerliste der Abgeordneten ist geschlossen. Ich bitte die Frau Vizepräsidentin Mogherini, die Debatte abzuschließen. Istandu lejn Signora Mogherini biex tikkonkludi dan din id-diskussjoni. Grazzi ħafna. Jiena qatt ma smajt dan l-emiċiklu xi ħadd li kienet jixtieq jara invażjoni militari f'pajjiż ieħor u nittama li dan mhux se jerġa' jseħħ. Dana qed jixxokkjani laqatni u naħseb li nista' nkunu kburin jekk kien l-Unjoni Ewropea permezz tax xogħolna fil-grupp ta' kuntatt mal-pajjiżi fil-pajjiż mal-Aġenziji ta' Ġus Maquda illi waqqafna kwalunkwe ħsieb tal-eskalazzjoni militari illi inwaqfu kull ħsieb tal-eskalazzjoni militari minn barra l-pajis jew anki minn ġewwa l-pajis jiena gburija għax aħna konna illi ħdimna mal-aġenziji umanitarji biex nippermettuhom jitlu fil-pajis u iwaslu lajnuna lill popolazzjoni Jiena gburija illi aħna konna u nibqgħu xaktarx l-ikbar donaturi għal flajnuna l-assistenza lill popolazzjoni fil-Venezuela. Jiena nittama illi iżommu dan f'moħħkom u nittam u verament qed nittama. Jiena se nibqa għaddejja biss f'xogħli għal ftit xhur f'xogħli iżda nittama li f'dan il-ħamsin li ġejjin qudiemkom illi fej qatt ma taħsbu dwar invażjoni illi invazjoni militari f'pajjiż eh, tkun eh, għażla leġittima. Dana iwaħħaxni um, ehm, jina. aħna għexna fl-Ewropa u nafu xifisser li tkun fi gwerra u nasab li l-valur tagħna fid-dinja huwa eh, verament l-istorja tagħna imdemmija u il-fatt li nafu li gwerra għatmi ideja tajba aħna se nkomplu naħseb li għandna konverġenza kbira, mhux konverġenza sħiħa, ma konniex qed nistennija fil tal-bżonn li nkomplu naħdmu f'din id direzzjoni. L-ewwel nett insistu għal fuq soluzzjoni paċifiku paċifika fejn eskludu kull azzjoni militari. It-tieni li naħdmu għal soluzzjoni demokratika b'elezzjoni eh, demokratiċi eh, prezidenzjali eh, bikrin b'kull garanzija li dawn jista' jkunu liberi u ġusti li ma kienx il-każ qabel. It-tielet dina tinkludi id-dialogu l-impend eh, diplomatiku l-appoġġ sħiħ li aħna eh, tajna anke qabel id-diskussjonijiet medjati mill-Norveġa milli dawn imbdew. Um, aħna se nkomplu nappoġġaw dan id-diskussjonijiet taħt id-dit mingħajr ma nkunu innoċenti wis nafu li fil-passat L-esperjenzi ta' qabel tal-negozjati eh, ta' medjazzjoni kienu diffiċli u anki inkonklusivi. Iżda għanna tfassil eh, eh, ċara, perspettiva ċara u bekk għanna dmir il-Konsil Ewropew u jaħseb li għanna dmir u bekk irrid ngħid hawnhekk fil-emiċiklu li jridu nappoġġjaw dan din l-opportunità li jkun hemm tranzizzjoni demokratika li tista' sseħħ permezz tal-isforzi diplomatiċi u mezzi politiċi. Dan jinkludi l-sanzjonijiet. Jiena rrid nisħaq fuq dan għax nittama li kull min ikun bil-qeda hawnhekk f'dan l-emiċiklu jaf il-politiċi li għandna fil-post eh, fl-Unjoni Ewropea u dawk li m'għandniex il-miżuri tal-Unjoni Ewropea mhumiex sanzjonijiet kontra l-popolazzjoni jew il-pajjiż, il-miżuri li għandna fil-post huma mirati lejn il-persuni persuni individwali li huma responsabbli għaksur serji ta' dritti tal-bniedem. Jina rrid inkun ċarissima dwar dan il-punt. U l-aħħar Iżda mhux l-inqas l-għajnuna umanitarja naħseb li għandna bżonn li nkomplu l-ewwel net nipprovdu r rizorsi infornu r rizorsi jiena tkellimt mal-lokuk il-sottosegretarju tal-ġus da responsabli għall-għajnuna umanitarja u għal-irf f'dan l-istadju l-ikbar problema fil tal-għajnuna umanitarja hija n-noqas ta' risorsi ħafna iżjed mid-diffikultà ta' aċċess. U bekk għandna responsabilità bħala Ewropej li nżidu l-livell ta' għajnuna lill-popolazzjoni hemmhekk l-aħwa tagħna fil- venezwela venezuela għandna ħafna rabtiet, tant rabtiet magħhom, ħafna minnhom qegħdin hawnhekk u għandna dmir li nappoġġaw il-poplu fil-Venezuela, m'hemmx dubju dwar dan. Issa għandna responsabilità li nsejħu għall-oħrajn biex iżidu l-għajnuna umanitarja għax peress li hemm xogħol biex niksbu l-elezzjonijiet eh, kredibbli u trasparenti, aħna fl-istess waqt ma nistawx ehm, ninjoraw il-bżonnijiet umanitarji tal-popolazzjoni u anki nappoġġaw ix-xogħol ta' Michel Bachelet anki ma' miżuri oħra jekk l-Istati membri jikkonsidraw mod unanimu illi jappoġġaw ix-xogħla il miżuri individwali immirati li nistgħu nintroduċuhom bħala segwitu tal-rapporti reċenti fuq il-ksur tad dritti tal-bnedem li huma verament serji u bekk nittama li dan il-parlament jekk mhux unanimu ikun fil-biċċa kbira wara dan l-approċċ għax li jkollna vuċi qawwija mill-Parlament Ewropew, mill-istituzzjonijiet Ewropej, dan se jkun kruċjali biex ikonna rwol ewlieni anki mal-pajizi fil-reġun, il-Brazil, il-Kolombja, kollha l-Messiku sal, sal pajjiżi li huma parti mill-grupp ta' kuntatt internazzjonali biex l-Ewropa tkun parti ta' soluzzjoni attiva illi eh, soluzzjoni li tkun paċifika u demokratika nixtieq nisħa. Vice President il-Mok. Grazzi ħafna lis-Sinjura Viċi President xtaqt informakom illi sabiex nagħlqu dan id-dibattitu għandna sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni u l-votazzjoni ser tkun nhar il-ħamis. Mela d-dibattit fuq dan il-punt tal-aġenda jiena la hawnhekk u bekk ngħaddu għall punt li jmiss. Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Golf Persjan. Bekk. Nista' ngħaddi minnu fih il-kelma lis sinjura Mogherini. President. ħafna, Sur President. Il-golf huwa rib ħafna tal-Ewropa, huwa parti mir-reġjun tagħna u s-sitwazzjoni ta' sigurtà fil-golf eh, hija e, marbuta mill-qrib mas sigurtà tagħna. Aħna dejjem għedna illi nippreservaw il-ftehim nukleari mal-Iran huwa fl-interess eh, tagħna eh, tal-Ewropa apparti milli fl-interess globali u dan illum huwa evidenti aħna ma rridux naraw eskalazzjoni militari fir-reġjun tagħna u lanqas ma ridu naraw tellieqa għal min għandu l-iżjed armi nukleari. Matul is-snin aħna dejjem għedna illi il-ftehim nukleari, is-sitwazzjoni fil-vant nofsani illi diġà hija eh, komplikata tkompli titħabbel iżjed milli hija llum. Dan dejjem dinjih. U issa donnu hemm eh, dejjem iżjed konsens dwar dan. Anke dawk li kienu xettiċi jew xettiċi ħafna fuq il-ftehim, illa il-ġurnata dawn qed jifmu wkoll illi eh, mingħajr il-ftehim nukleari s-sitwazzjoni tkun ħafna għar. Fil-konversazzjoni tiegħi li kolli speċjalment mal-mexxejja tal-pajjiżi tal-golf dejjem hekk nisma' fil-fatt. Il-mexxejja tal-Iraq u tal-Kuwait illi iltqajt magħhom nhar is-Sibt u nhar il-Ħadd li għadda fi vjaġġi li kelli hemmhekk, propju hekk qaluli, iddiskutejt magħhom kif nistgħu nevitaw eh, l-eskalazzjoni u kif il-pajjiżi ta' dan ir-reġjun jistgħu jgħinu sabiex eh, nibnu imqar livell bażiku ta' fiduċja bejn l-atturi prinċipali. Ħadd ma qal li jrid gwerra, ħadd ma ddikjara li għandu l-intenzjoni li jibda gwerra. F'dak ir-reġjun ħadd ma għalek li lin minn dak ir-reġjun ħadd ma qal li għandu intenzjoni ta' gwerra lanqas. Imma l-problema hija illi f'reġjun speċjalment bħal Malvant Nofsani faċli tikkalkula ħażin tmur smerċ u f'kemm li ngħidlek il-konfrontazzjoni teskala ġmiela. U għalhekk aħna bħala Ewropej qegħdin nistiednu lill-atturi rilevanti kollha sabiex Eh, ikunu verament kawti u jaħsbu b'moħħom. Kien propju għalhekk li aħna eh, għamilna dak kollu l-istajna biex insalvaw il-ftejm nukleari minn mindu l-Istati Uniti unilateralment eh, reġaw lura mill-ftejm. Il-biraħ kena diskussjoni ma' 28 il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea u l-Ministri kollha ikkonfermaw illi għandna nagħmlu dak kollu li nistgħu b'mod kollettiv biex nippruvaw insalvaw il-ftehim nukleari anke fiċ-ċirkustanzi diffiċli li għandna llum il-ġurnata. Għandna interess fli nagħmlu hekk, għandna responsabilità li nagħmlu hekk ukoll. Is-sitwazzjoni intom tafu x'inhi, tafu li aktar x'qatt ma kienet komplikata daqs kemm hija llum, 14-il xahar wara illi l-Istati Uniti rtira mill-ftehim l-Iran ħabbar illi ser eh, iżid il-konformità tiegħu mal-GCPOA l-Aġenzija Internazzjonali Nukleari ser tibqa l-entità prinċipali responsabbli milli tagħmel evalwazzjoni tar riżorsi nukleari tal-Iran u dina l-entità issa konfermat illi eh, l-Iran żied ir-riżorsi tiegħu ta' eh, l-uranju mar u issa laħaq li jemitu li huwa ola minn dak li kien hemm fil-ftehim. Dawn huma azzjonijiet li naturalment imorru kontra dak li kien hemm fil-ftehim u jiena flimkien ma' Ministri tal-Unjoni Ewropea ħriġt żewġ dikjarazzjonijiet li fihom inħeġġeġ l-Iran jerġa' jmur lura għal konformità sħiħa. Konformità illi l-Iran dejjem żamm fil-verità sa ma nkiser il-ftehim sama saftit tal-jumilu fil-fatt dawn l-azzjonijiet juru illi anzi mumiex profa ċara tal-fatt li l-Iran eh, beħsib jerġa' lura l-programm nukleari li kellu. Però iżjed mal-Iran ikompli fuq din it-tri iżjed ser ikun diffiċli eventwalment illi jerġa' lura għal-livell tal- tal-ftehim. Ir-rekomandazzjoni tagħna li l-Iran kienet l lura għall-istess livelli illi kien hemm stabiliti fil-ftehim. Dan huwa fl-interess eh, tagħna kollettiv u kien propju l-ħsieb wara il ftehim nukleari mal-Iran. Aħna konna fassalna dak it-tip ta' ftehim għaliex konna nafu illi kien hemm eh, ċertu element ta' periklu għas-sigurtà tagħna lkoll. Min-naħa tagħna bħala Unjoni Ewropea flimkien mal istati membri aħna Zidna l ħidma tagħna biex nippruvaw intaffu l konsegwenzi tad-deċiżjoni unilaterali tal-Istati Uniti illi jimponi sanzjonijiet fuq l-Iran. Fl-aħħar ta' Ġunju iltqajna fi Vienna reġantaqa il il-Kummissjoni Konġunta li l entità illi eh, tagħmel monitoraġġ fuq il-ftehim u flimkien mal-Ġermanja, Franza u l-Istati u r-Renju Unit kien hemm E, ċina u pajjiżi oħrajn u magħhom iddiskutejna u żammejna ċertu għaqda kollha kemm aħna qedna illi hemm bżonn e, hemm bżonn impenn mill-partijiet kollha favur dan il-ftejm. Barra minn hekk diskutejna wkoll ma' esperti fuq kwistjonijiet ta' implementazzjoni dwar eh, kif nistgħu nżommu riżorsi ta' uranju il-bot mill-Iran li hija xi ħaġa li se sar diffiċli ħafna wara l-irtirar tal-Istati Uniti. Dakinhar stess meta ltqajna fi Vjenna, Franza, l-Ġermanja u r-Renju Unit ħabbru li l-istrument għall-iskambju eh, kummerċjali mal-Iran kien beda jaħdem dan l-istrument li kien ilhom jaħdmu fuqu għal xhur twal u eh, kien parti minn proċess li fil-fatt l-Unjoni Ewropea akkumpanjat ukoll. koll Mela dan l-istrument fl-aħħar huwa operattiv u issa beda jagħmel l-ewwel transazzjonijiet tiegħu. F'dak l-istess ġurnata seba' stati membri Ewropej eh, dikjaraw li kienu lesti li jisieħbu f'dan l-istrument u l-bieraħ waqt il-laqgħa tal-Kunsill Kien hemm iżjed stati membri wkoll illi qalu li qed jikkunsidraw illi jissieħbu fl-inizjattiva. Barra minn hekk għandna konversazzjoni wkoll ma' pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea ma li wkoll għandhom interess fli jissieħbu ma' dan l-istrument. Għaliex li nissalvagwardjaw il-ftehim mal-Iran mhuwiex biss fl-interess tal-Unjoni Ewropea, hemm ħafna pajjiżi oħrajn madwar id-dinja li għandhom l-istess tħassib bħalna tħassib dwar illi hemm eh, ħafna pajjiżi li jibdew iġemmaw armi nukleari. Għalhekk li nippreservaw il-ftehim nukleari mhuwiex responsabilità tagħna biss, però responsabilità tal-pajjiżi kollha madwar id-dinja. Nerġa' nisħaq il-ftehim ma kienx ftehim bilaterali jew inkella multilaterali, imma kien ftehim illi kien adottat b'mod unanimu mill-Kunsill tas Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti għalhekk hemm responsabilità konġunta illi inħarsuh. Minna ħatana bħala Ewropej aħna qegħdin nagħmlu dak kollu li nistgħu aħna eh, qatt ma ħsibna li se tkun faċli u fil-fatt qatt ma kienet faċli, però dak li qed nippruvaw niksbu huwa importanti ħafna u huwa eh, eżerċizzju bla preċedent. Żgur li kieku ma kienx għalina, l-ewwel qed il kieku lanqas biss jeżisti. U aktarx illum il-ġurnata kieku diġà miet aħna dejjem għedna li kwalunkwe ksur tal-ftehim nukleari mal-Iran e, iwassal sabiex ir reġun tagħna jkun iżjed instabbli u iżjed espost għal iżjed eskalazzjoni tal-konflitti. U riċen dak li rajna dal-aħħar fil-fatt tagħna ir-raġun. Imma aħna bir-raġun ma nagħmlu xejn, aħna lan tagħna huwa li nippruvaw naraw li jkun hemm żvilupp pożittiv. Ħadd m'għandu Ehm, jisottovaluta jisottovaluta r-riskju illi jista' jkun hemm jekk inkomplu nitbidu mill-ftehim. Għalhekk huwa fl-interess tagħna li navvitaw kemm jista' jkun dan ix-xenarju. Naf li bejnietna bħala Ewropej aħna ma' qudin. L-għażla tagħna hija ċarisma ser inkomplu nagħmlu dak kollu li nistgħu dak kollu li nistgħu biex insalvaw il-ftehim. Ser inkomplu nitkellmu baqal u Dan se nagħmluh għall sigurtà tagħna biex niksbu paċi f'dan ir-reġjun eh, daqsxejn waħda mqalleb u nafu illi jekk hemm problema li rridu nagħmlu żgur huwa li nżommu l-kanali ta' komunikazzjoni miftuħin u ninvestu nifukaw li żjed fuq il-diplomazija biex niksbu riżultat. Grazzi. Grazzi ħafna l-ewwel kelliema se tkun l-Onorevoli Xojdrova jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, dwar il-sitwazzjoni attwali fil-golf Persjan, hemmhekk is-sitwazzjoni qiegħda ssir dejjem iżjed problematika. Il-kapaċità tal-Iran illi illi eh, jagħmel ċertu azzjonijiet eh, f'rigward għal dan ftehim nukleari hija eh, tirrappreżenta periklu għall unjoni Ewropea għalhekk iridu nevitaw eskalazzjoni tal-konflitt akkosta kollox. Kif qed inti, Sinjura Mogherini, l-Unjoni Ewropea trid tkun maquda Irridu nsibu mod kif l-Iran nikkonvinċuh iżom mal-ftajim anka jekk l-Istati Uniti eh, irtiraw mill-ftajim. Aħna ma nixtiequx li jkun hemm iżjed sanzjonijiet, aħna li nixtiequ li l-Iran jirrispetta jkompli jirrispetta l-ftajim. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pizzula. Grazzi ħafna President, Senjur Rappresentanta Olja, il-JCPOA fil-fatt huwa eh, kisba Importantissima illi eh, ħadet snin twal. L-amministrazzjoni ġdida tal-Istati Uniti reġgħet lura mill-dil-kizma importanti u dana għal raġuni. Kien hemm raġuni għalfejn reġgħu lura minn regoli multilaterali u għalfejn eh, tipoġġu dubju fuq il-suċċessi diplomatiċi il huwa importanti biex ma jkunx hemm proliferazzjoni ta' armi nukleari biex ikun hemm iżjed paċi u sikurtà fir-reġjun u fl interess tal-komunità internazzjonali kollha fosthom anke l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti u eh, l-Iran. Għalhekk għandna bżonn nagħmlu iżjed biex nissalvagwardjaw dan il-ftejm u nieħdu kwalunkwe miżura possibbli biex niżguraw li jkun hemm benefiċċji ekonomiċi tanġibbli fil-waqt li nħeġġu lill-Iran jirrispetta l-impenni tiegħu il-żieda fit tensjoni bejn l-Istati Uniti u l-Iran għand ta' meħsara kbira anke fuq id-dera ta' dan ir-reġjun u fuq ir-reputazzjoni tar-reġjun. L-Unjoni Ewropea tittieħu pożizzjoni ċara favur il-difiża tal-liġi internazzjonali. Uh, Monsieur Luesso Natali. Merci, Monsieur le Président. L'Onorevoli Loiseau, grazie ħafna, Sur President Rappreżentant għoli l-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti fil-konklużjoni tal-ftehim ta' Vienna sa minn meta l-Istati Uniti irtiraw mill-JCPOA l-Unjoni Ewropea għandha eh, responsabilità ikbar sabiex eh, iżżomm l-arkitettura ta' non proliferazzjoni tal-nukleari kien hemm sanzjonijiet li huma unilaterali u ekstraterritorjali fin-natura tagħhom e, l-iran qabeż il-limitu tal-uranju u dan ifisser li l-golf persjan qiegħed f'sitwazzjoni ta' tensjoni ovvjament il-kunflitt fil-golf kiber u l-interess taċ-ċittadini u n-negozji tagħna huma medda fid-dawl ta' dawn l-urġenzi x'miżuri speċifiċi qed tassem fihom sabiex innaqsu din l-eskalazzjoni u x'tipproponi sabiex nassiguraw illi Instex eh, ikun operazzjonali u stati membri oħra jingħaqdu miegħu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Leinen. Eh, Signora rappresentantoli kollegi, il-ftejjim eh, tal-nukleari tal-Iran kien suċċess. U kien ftehim illi kien innegozjat min nisa fil-fatt is-Sinjora Mogherini kont parti minnu, però erba' snin wara dan is-suċċess qiegħed periklu huwa f'periklu għaliex President tal-Istati Uniti irresponsabbli qed jiminaħ għaliex ir-reġim Iranjan irid iżid l-ammont ta' uranju li għandu iżda wkoll għaliex il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea mhux b'saħħitha biżżejjed sabiex tiġġieled l-eskalazzjoni. L-avvenimenti riċenti fil-Golf Persjan qed ndiskutu llum u illi ħaġa żgħira waħda biss hija biżżejjed sabiex twassal għal eskalazzjoni vjolenta li ħadd ma jrid. U aħna lkoll illum u fil- ġimgħat li ġejjin irridu niżguraw li ma jkunx hemm eh, aktar konflitti f'dan ir-reġun li diġà eh, għadda minn ħafna gwerer. Aħna l-ħoddor nilqgħu id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin sabiex ikun hemm soluzzjonijiet sabiex il-ftehim jiġi salvat. Iva, l-Istati Uniti u l-Iran għandhom bżonn jitkellmu, però rrid ukoll li l-Unjoni Ewropea tappoġġa s sejħa għall konferenza reġjonali li eh, ingħatat mill-Iran irrid ikun hemm konferenza għal atturi kollha reġjonali sabiex jingħaqdu jiddiskutu fuq soluzzjoni sostenibbli, però rridu nkunu ċari fuq ħaġa dan jista' jsir biss jekk e, l-abbużi kollha tad drittijiet umani jiġu indirizzati wkoll irridu